il-problemi illi jinqalaw minħabba il-wiċ l-oħra liħor tal-munita, pero naħdmu ftit ftit u naslu. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. Id-dibattitu issa mitmum, nivotaw għada fuq dan il-rapport u għandi eh, najdilkom illi s-seduta li mis tkun għada it-3 15 ta' ġunju 2010 mid-9 ta' filgħodu sassija u mit-tlieta sa' 8 u nofs mid-disa sa' nofs il-lejl. L-agenda diġa ġiet ippubblikata u tinsab fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna lill-interpreti u il-seduta issa mitmuma. Grazzi.